Well, colleagues, we are now moving to the explanation of votes and... Uh... Naddu issa l-espiegazzjonijiet tal-vot, peress li qegħdin tard ħafna, hemm riskju li ma nkunux nistgħu naddu bil-rapporti kollha u nlaħqu ma l-espiegazzjonijiet kollha tal-vot mitluba. Għalhekk nixtieq ngħidilkom mill-qudiem li jekk ma nlaħqux namlu kollox f'nofsija ikonna resqu xi spjegazzjonijiet tal-vot għal wara s-sessjoni tal-votazzjoni tagħda. Però tistgħu tużaw ukoll spjegazzjoni tal-vot bil-miktub jekk tridu. Jekk ma jernexxilkomx titkellmu issa jew jekk titħażlu li tmorru tiklu, ftakru li tistgħu tresqu l spiegazzjoni tal-vot tagħkom billi tibatu spjegazzjoni bil-miktub. Let's start with the report by Mr. Balzani. Nibdow bil-rapport ta' Sur Balzani fuq il-budget 2012. Għanna tlet talbit għal-kelma l-ewwel l-annorevoli Andri Kiena. Nik jożbok. Grazzi, President. Meta sena ilu approvajna il-budget għall-2012 konna nafu li kien ħajkun budget ta' deficit. Fit-tmim din is-sena l-Kummissjoni Ewropea ma kella l-ebda għażla li tikwota dan biljun euro huma neqsin hemm ċifri ta' flejjes neqsin mill-obbligi ta' pagamenti tagħna u għalhekk l-Unjoni Ewropea kienet ser tkopri l obbligi pendenti kollha, il-pagamenti pendenti kollha. Iżda sittati membri kull ma nexxilhom jiżbruha 6 biljun euro. Għalhekk nafu li dawn il-pagamenti u debiti pendenti jridu jkunu koperti s-sena diħla jekk jista' jkun u din hija sfida l-istituzzjonijiet kollha, l-Parlament, il-Kunsell u l kummissjoni Biex bekk nilħu qbil. L-esperjenza tagħna għal budget tal-2012 turi sinjal serju ħafna għal kulħadd. Nafu ta' bilħaq x'inhuma l-ġustifikazzjonijiet jew l-iskuża li hija l-kriżi finanzjarja ma din il-prassi tibqa' għaddejja l-fiduċja tintilef fil-istituzzjonijiet Ewropej u l-kriżi tisir aktar qalila. Grazzi l-Onorevoli Hanan. Grazzi, Viċi President, kena ġest ta' teatrin kważi bħalfna eh, kienem kellim li ferma il-budget tal-2013 u għalli li jazida sostanzjali ta' 2.9% jew kif qalet il-kollega l-biraħ zida fuq zida ta' qabel li tamela kważi zida ta' 9% kollox Ix-xandir fl-Ewropa fukaw fuq il-perspettiva minn 2014 sa 2020 imma l-budget attwali qed jibqa' jiżdied kif qed jagħmel sena wara l-oħra. Jimxi f'direzzjoni waħda biss, jiżdied biss. Il-kol familjari bil-miżuri bħalli kiku aħna xi magna tibqa' tirranka l qoddim inkella ma ma irnexxilix, ma forsi rridu nuru li aħna bħal kelb il-baħar, li prova jom ħajqpa jgħix Imma hawnhekk irridu nitkellmu dwar il-kriżi, mhux qed nitkellmu dwar il ċittadini jew il-personal fil-istituzzjonijiet, imma l-armati ta' nies irrabjati li qegħdin jiddimostraw kontra din il-kwistjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi, issa t-tielet kellima s Bazescu. Grazzi, jina votajt favur dan il-rapport għal xina nemmen li t-tisħiħ tal-proporzjoniet tal-pagamenti huma utli sabiex nżommu mal-ħtiġijiet pendenti li għanna satmim din is-sena. Bek l-impenni nżommu magħhom u sanzjonijiet finanzjari ġuvitati. Il-beneficjari ħajrċivu l-fondi skont il-politiki Ewropej. Fir rigward il-politika ta' koezjoni u programmi importanti oħrajn tal-Unjoni bħal l-Erasmus, dawn qed jisugraw li jispiċċawlhom il-fondi fl-aħħar xhur tas-sena. Iżda l-emenda tal-budget kienet waħda essenzjali. Għalhekk jiena nemmen li tnaqqis ta' nefqa fuq il-livell Ewropew m'għandux jaffettwa l-iktar politiki ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea. Sabiex insolvu kwistjonijiet bħal pereżempju l-qatt fost iż-żgħażagħ, is-Fond Soċjali Ewropew irid jiġi fornit bil-flejjes meħtieġa xinajdu dwar it-naqis tal pereżempju l-appropriazzjoni tal-pagamenti dawn meħtieġa biex nżommu maħtiġijiet tal-sena finanzjarja. Grazzi, issa nistgħu ngħaddu rapport ieħor minn Giovanni Lavija u Von fuq il-budget ġenerali ġdid għas-sena finanzjarja tal-2013. L-ewwel spjegazzjoni tal-vot hija mill-Onorevoli Gerling. Mux dawn? Tajjeb wisq. Mela nistgħu ngħaddu għal kellim ieħor l-Onorevoli Jakolino. Sur Jakolino qiegħed hawn? Iva, jekk jogħġbok. Minuta. Grazzi, skużani President. Jiena votajt favur dan ir-rapport fuq il-Budget Ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għall-2013 għaliex inħoss li l-Parlament b'dan il-mod wera li għandu sens ta' responsabilità kbira u garantixxa ġestjoni konkreta li ma setax tiġi perikolata. Huwa minnu li fir rigward il-qari oriġinali tal-Kunsill kien hemm xi ftuħ iżda xorta waħda il-kontribut tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward mhix konformi mal-istennijiet tagħna. Il-ftehim fuq il-pakkett jiggarantixxi xi prioritajiet politiċi bħal pereżempju tkabbir u l-iżvilupp li jimxu f'konformità mal-istrateġija tal-2020. Il-rapport tal-budget fuq fissem il-Kumitat Libe jena nħoss li hemm bżonn ta' tnaqqis dawn huma importanti, iżda xorta waħda meħtieġa li l-Unjoni Ewropea jkollha rizorsi propri biżejjed biex ikunu jistgħu jimxu mal-perspettivi fuq medda twila ta' żmien biex jiggarantixxu programmi ta' riċerka, appoġġa l-SMEs u bekk ikun hemm ukoll xprun lejn it-taħriġ. Grazzi, l-Onorevoli Jar. Prezenti? Le? Jekk le, nistgħu ngħaddu l-kellim ieħor l-Onorevoli Andri Kiene. Grazzi, President. Illum approvajna il-budget il-ġdid għall-2013 għal darboħra huwa budget ta' deficit għaliex l-impenji tal-Unjoni Ewropea huma iktar olin mill-tul budgetarju. Barra minn hekk il-budget tal-2013 huwa inqas mill-budget tal-2012 nitkellmu dwar 0.9% tal-GMP. Il-budget fir rigward il-pagamenti huwa ta' 0.6% iktar ola meta mqabbel mal GMP. Eh, lekk importanti najdu li l-istimi huma iktar olin meta mqabbel mal-2012 rridu najdu li l-finanzjament ta' ħajkunu biktar minn 9%, seba program AFAS ħajkollu iktar finanzjamenti bżida ta' 6.4% meta mqabbel ma' 2012, il-Kummissjoni Ewropea wissitna li aħna ħajspiċċawna l-fondi matul is-sena budġetarja, u għalhekk matul is-sena irridu nagħmlu kontroll budġetarju u nagħmlu reviżjoni tiegħu. L-Onorevoli Tanok. President nifraħ l presidenza ċepriotta tal-li irnexxila tmexxi dawn il-negozjati diffiċli fil-budget tal-2013, madana kollu l-istruttura kollha tal-budget Ewropew ibbażata fuq paradigma tal-ħamsinijiet ta' sigurtà tal-ikel u sussidji tal-bidja li ma jagħmlux sens aktar. Mod troċi tala kif immexxu l-affarijiet huwa s-seda ta' Strasburgu pereżempju li kikun għal tiswinna 1.5 biljun euro fuq perjodu ta' seba' snin. Hemm bżonn li nagħmlu ħsib mill-ġdid tal-fondi strutturali unkomplu dawn il-tip ta' jun ta' fondi għal pajiz il-ġodda. Rridu nallokaw fondi għal xjenza, l-teknoloġija, żvilupp u komunikazzjonijiet u infrastrutturi ta' komunikazzjonijiet għall-Aġenda Ewropea. Importanti li kunem riforma tal-PAK u anke Fil-rigward il-budget amministrativ ta' 6 biljuni rrid ikun hemm iktar ehm, jeddijiet għal dawk li jitħallsu pagijiet pagi olin ħafna għall-eurokratiċi. Irridu noqogħdu attenti li nagħmlu ħsieb minn ġdid fuq ir-reviżjoni tan-nefqa Ewropea mis-snin li jmiss. Grazzi l-Onorevoli Repo. Grazzi, jina votajt favur dan ir rapport il-negozjati Eh, kienu kważi farsa minħabba l-attitudni stretta ħafna tal-istati membri. Edin nuqqas ta' 5 biljun euro għall-appropriazzjonijiet tal-pagamenti. Kenna ma zammejniex ukoll ma' kontributi nazzjonali mistennija, għalek l-Unjoni Ewropea ma tistax tħallas il-kontijiet li suppost tħallas. Kien hemm tnaqqis tluba mill-istati membri, iżda mbagħad kunem hemm appoġġ u pagamenti addizzjonali li kienu mitluba biex nżommu ma' l-pressjoni soċjali ġeja mill-krizi u l-boom fil-qat u t-naqis fil-kompetittiva fil-kompetizzjoni li tukonna patt għal dan il-budget. Iżda ziz ħbib, l-aħbar kien din fl-axħar tas sena aħna sen nirċivu xi fondi supplementari biex inkopru għad-deficits ta' din is-sena. Aħna nabżon budget bilanċat ta' sena diħla, grazzi. Mr. Hannan, grazzi ħafna. Jiena dal-argument veru joġobni il-fatt li kull euro li nefaq fuq livell Ewropew itqum iktar, għandak tar valur minn dak li nefaq fuq livell nazzjonali. Mela, ejja nikkonkludu b'din il-loġika. Mela, ejja nimpjegaw il-kulħadd mal-gvern u oh, naraw li l-gvernijiet jonfqu l-euros inkunu isna l-Unjoni Sovjetika ra kemm ikonna flus kieku. Imma ovvjament mhux hekk minnu. Mhux minnu dan meta inti tiċċentralizza kollox f'istituzzjonijiet li huma l-bot miċ-ċittadini Eh, għanna iktar pensjonijiet, salarji, ġets privati. Il-kummissarji jużaw dawn l-affarijiet għandhom dawn il-benefiċi kollha u ma tafux li il-fat li konna taxxi iktar olja għat ma jġibu iktar ġit l pajjiż is senjura Bazesku. Grazzi ħafna jena votajt favur għax fi żmien ta' kriżi ekonomika eh, u arġenti li adottaw il-budget tal-2013 jiena dan ir-rapport tal-Kommissjoni eh, nilqgħu għax eh, verament tajjeb nafu hemm konverġenza bejn il-Parlament u l-Kunsill li fl-aħħar negozjati rajta kemm kienet problematika il-budget il-ġdid jisħaq fuq l-importanza li nżammu għedna mal-commitment mal-impenni li konħatna ħadna qabel. Dan ovvjament għandu jġib tejm l-aktar fis. Mżon ukoll natu kas l-politika fiskali tal-Istati membri. Irrid ikun hemm il-xogħol li jsir favur l-investimenti u l-istabilità ekonomika. Il-finanzjament ta' linji ta' politika Ewropej um l-iktar ħaġa importanti għalhekk dan huwa budget li se jġib iktar koeżjoni u tkabbir fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Min jidra xi ieħor? sur Campbell. Grazzi. Edin inħalsu 53 miljon um, ta' euro kull-jum um, gross. Et nitkelmu fuq 180 miljon uh, ta' liri kull sena fil-burokrazija. Imma dan inna namlu issa 18 sena. Issa rridu biljunu nofs iktar għal din is-sena u iktar u iktar għal seba snin li ġejjin. X'pjaneta edha tgħix fiha l-Unjoni Ewropea fuq Mars, fuq Pluto jew fuq Venus? In-nies li qed isofru Araw per eżempju fil-Greċja, n-nis qed jgħixu għar fi kif kienu jgħixu l-Ġermaniżi fit-tletinijiet u għawnek għanna 200 miljon eh, ta' kull sena fiq biex noqodu ġejnu sejrin minn Brussels għal Strasberg nafu kif nistaw infadlu mill-budget imma ebżon verament l-Unjoni tagħmel l-ordni. Issa nala l-espiega tal-voti fuq il-budget tal-2013 u għanna il-rapport tas-sur sasata fuq l-aeroporti u l-ground handling, servizzi tal-ground handling. Is-Sinjura Komi. President, jiena ma votajċ eh, favur u għalek jiena mux se nikkommenta fuq il-vot li għamilt. Grazzi ħafna tal-li spiegajt l-affarijiet fil-qosor ħafna, is-Sinjura Iva Zanikki. Għaw edha, Sinjura, le, Is-Sur Zemkes. Grazzi ħafna, President. Xtaqt bisnejt li votajt Kwiet jara l-abbozza l-att moru imorru l-ura għal-Komitat Trasport tal-Unjoni. L-ideja kienet li ikonna iktar kompetitività fl ajruporti bejn il-kumpaniji eh, li joffru dan it-tip ta' servizzi. Ħaġa tajba, imma rridu noqogħdu attenti li naraw li l-kwalità ma tmurx lura. Punt importanti ta' dawn is-servizzi huwa li jiggarantixxu wkoll is-sigurtà tal-passiġġieri, ġifieri li t-titjiriet ikunu sikuri. Għalhekk aħna ħdimna fuq dan il-punt, fuq dan il-lat leġislattiv. Grazzi ħafna. Jiena kont eh, delus fuq dan is-suġġett specialment speċjalment ta' kif ġaġiċiet il-, kif kif il-kollegi, il-Renjunit għandu suq wiesa f'dan is-settur l-istess għandhom eh, stati membri oħra u taħdem. Ovvjament nistaw aħna ntejbu il-kwalità u dik kienet l-idea wara dil-proposta. Aħna naħsbu li n-norma fil-politika ta' trasport għandu tkun is-suq ħieles u rridu naslu għal-liberalizzazzjoni kompluta ma nifsewx nifmu għalix dan is-suq għadu ristret Jiena eh, b'din l-att leġislattiv se nerġa' morru fil-kumitat biex naħdmu nimxu l-qoddim namlu l-progress u mhux immorru lura fuq dak li għandna diġà fidejna. Is-sur Stadlers. President. Jina votajt favur dan il-rapport fil-Kumitat. Iġifiri ma naqblux mal-proposta tal-Kommissjoni. Jina, kieku xtaqtni li ma nilqawx il-proposta kollha tal-Kommissjoni għax din ma ġibx liberalizzazzjoni eh, kompluta għalek ma naqbilx ma dak li tkellem qabli fuq dan ma naħsibx li dawn is-servizzi jistgħu jkunu iktar liberali u iktar jaħdmu aħjar bħala riżultat ta' dan li qegħdin niddiskutu hawnhekk. L-ajruporti qegħdin jippruvaw bħalissa biex jiġu aċċettati minn residenti li joqogħdu fil-viċin għax daw dej mħabba il-problemi ta' storbju. Imma issa jekk nil nil-ribelezzaw kollox, nis nġibuhom jaħdmu minn pajjiżi oħra, inqas inqas se jkunu popolari. Grazzi jiena favur dan ir-rapport għax il-proposta tal-Kummissjoni se żżid l-effiċjenza ta' dawn is-servizzi tal-ground handling. Jiena naħseb li l-Bazile, il qafas legali se jkompli jiftaħ is Imma tbaqa' ċertu kwistjonijiet li qatt ridu nsibulhom il-kaptu sabiex il-passinġieri dejjem ikollhom l-aħjar kundizzjonijiet hemm bżonn ntejbu trasparenza u nottimizzaw is-servizzi tal-utenti. Jina naħseb li meta jinfetaħ dan is-suq fl-Unjoni għandu jsir b'mod ibbilanċjat. Bekk intaffu in nuqqas ta' stabilità problemi oħra jistgħu jkunu l isfejsa għal passiġġieri. Nixtieq ukoll ngħidilkom li għanna jkonna normi minimi biex il-kwalità intejbuha u anki il-mod ta' kif joperaw eh, l-aeroporti. Tajjeb issa mmorru. għall-ispiegazzjonijiet fuq il-rapport ta' Sur Uġjas, l-allokazzjoni ta' slot fl-aeroporti tal-Unjoni. Sinjura Komi. Grazzi ħafna President, jiena votajt favur din il-proposta għax il trasporti e, e, tal-ajru ovvjament għandhom xogħol e, importanti ħafna u jikontribux għal ċertu reġjuni wkoll l-introduzzjoni ta' suq sekondarju ta' dawn is-slots huwa importanti jintuża diġà f'ċertu ajruporti tal-Unjoni u dejjem irrid isir li il-titjiriet jkunu iktar regolamentati. Tajjeb li <laughs> u dawn is-slots naraw li l-infrastruttura tal-aeroporti tmur għall-aħjar u anki s-servizzi għall-passiġġieri. Il-kumpanniji li għandhom fidejhom dawn is-slots għandhom jużawhom aħjar għal long distance, dawk it-titjiriet long distance. Tajjeb biex dawn dejjem isibu postom fil network dinji. Grazzi ħafna. Kellim li jmiss is-sur Benjen. Irridu niftakru li il-raġunament fuq din il-proposta hija biex ma jkunx hemm irdupjar ta' eh, anzi biex għax nafu li sal-2020 il-numru tal-passiġġieri se jirdoppja. Anki ġifri kalista l-problema mhux daqshekk kbar irridu naħsbu fil-futur hemm bżonn li naraw li konna miżuri nużaw ukoll il-ferroviji high speed għal dawk it-titjiriet li huma eh, e, meta kull xaħat ikollu titjira ta' konnessjoni ma' oħra. Niftakru wkoll fil-aeroporti reġjonali. Irridu nqodot li daw ma jsofrux danni il-titjiri ħab tuħab u anki dawk long distance għalek jena ressaqt emenda nom tal-grupp tijaj li ġit adottata sabiex tiġi garantita il-konnettivita reġjonali. Grazzi ħafna, Sinjura Makovej, li xtaqt titkellem imam mill-lider mux għadamana. Inkomplu għas-Sinjura, bis-Sinjura Costello. Um, President, il-regolament ta' slots il-ġodda, um, jgħal darba li għedin għan, diskutuwa n nejdilkom xini situazzjoni fil-Irlanda Erlingus għanda 23 slot fi Heathrow. Il-fat li jem ħafna konġestjoni f'itro um, se jkun iktar talba għal dawn is-slots palissa l-Komissjoni edha teżamina il-fat li Rainer rrit jixtri l-Erlingus jekki Rajner jirna xiela emżon inkoraġġixxu il-Rajner li tibbenefika minn dawn is-slots li kienu tal Lingus għax dawn huwa importanti ħafna fil-Dublin Heathrow u biex nigarantixxu ukoll il-reġjuni periferali għall-istess raġunijiet kif tkellmu ta' qabli. Grazzi. Issa, il sinjura Pieti Kajnen mill-lider laqas edaw laqas. il sur Bilan. Grazzi ħafna, Agent President L-allokazzjoni ta' slot fl-aeroporti hija waħda mill-iktar sfidi kbar fl-Unjoni m'hemmx biżejjed eh, minn dawn is-slots u huwa importanti għalhekk li aħna naħdmu bis-sħiħ biex ikonna slots li jkunu ottimi anki biex nużaw tajjeb il-ħinijiet ta' meta jaslu jitilqu l-ajruplani Eh, dawn ikunu wkoll skont titjiriet u l-istaġun rridu naraw min rridu naraw li ikun hemm limitu fil-rapport. Ir-rapport eh, fih insibu ħafna proposti li ma tantx jinżlu tajjeb mal-konsumatur Per eżempju, il-proposta għal suq sekondarju ħajġib kun ta' dannu għal dawn is-slots. ċif dawn l-idejat u miex daqsek tajbin. Anki s-sanzjonijiet li tal-linji li ma jirrispettawx dawn is-slots. Is-sur Tanok, l-ideja ta' dan ir-regolament hija sabiex niżguraw li l-użu f'dawk l-aeroport fejn ħafna traffiku fir-reġjun minn fejn iġi f'Londra fejn hemm ħafna talba l-allokazzjoni tal-islots għandha tmur għall aħjar biex ikun hemm iktar kompetittività wkoll bejn operaturi. Affarijiet tajbin, rapport naraw li l-linji tal-ajru jistgħu jużaw aħjar jistaw iżommu dawk l-islots kellhom diġa 80% tagħhom il-burokrazija, id-data anki ta' kif jinbijaw dawn is-slots se iġib miegħu wkoll il-problema tal-konfidenzjalità tal-informazzjoni. U min se jħallas jagħmel tajjeb? Huwa l-konsumatur dejjem li kollu jħallas għal dawn l-ispejjeż żejda. Għalhekk aħna konna kontra. Is-Sinjura Dodds. Grazzi ħafna. President, pala membru ta' dan il-parlament nirrepreżenta l-Irlanda ta' fuq jiena nilqa l-emenda għal-proposti li se jizguraw li l-allokazzjonijiet tal-islot se jkunu siru b'tali mod biex ikun hemm konnettività bejn il-ħaber ports u dawk reġjonali. Jekk dan din tkun ħaġa li tintilef, jekk nitilfu l-titjiri diretti għal Londra, għalina verament eh, tkun ta' dannu kbir anki f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika. U tant importanti għalina. Il-preferenzi ta' l-slots naħseb li dawn imorru għal kumpaniji żgħar jista' jgħin l-FDI, għax dan huwa wkoll importanti għall-ekonomija tagħna fl-Irlanda. Grazzi. Grazzi. Bazzi L-aħħar senjura Bazescu fuq l-istess suġġett. Jiena votajt favur dan ir-rapport għax verament nammen li l-proposti tal-Kommissjoni huwa l-ewwel pass il qudiem biex ikonna iktar effiċjenza fl-aeroporti. Niggarantixxu l-allokazzjoni aħjar, l-użu ta' dawn l-slots hija importanti ħafna. Is-sistema ma tantx taħdem tajjeb sissa sabiex naraw li affarijiet imorru aħjar, irrid ikonna mekkaniżmi aħjar l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. Fl-istess ħin irridu ninkoraġġixxu il-kompetittività tal-operaturi u nipromovu il-kompetittività xierqa, ġusta. Bekk inkunu nistgħu wkoll insaħħu trasparenza tal-proċedura rridu dawn id-dispożizzjonijiet naraw li ikunu iktar ċari. Irridu ukoll noqogħdu iktar attenti għall-indipendenza tal-koordinaturi u il-suq eh, eh, sekondarju ta' dawn is-slots għandu jkun eh, regolat iktar aħjar. Tajjeb wis imur immorru sar rapport tas sur Life Street l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet restrizzjonijiet tal-operat relatin ma l-istorbju fl-aeroporti. Signora Komi. Grazzi ħafna President, jiena bilt ma dan il-rapport. Eh, meta nitkellmu fuq il-restrizzjonijiet operattivi li għandhom xaqsmu ma l-istorbju fl-aeroporti tal-Unjoni, jiena eh, naħseb li proposti edha biex is-saħħaħ il-miżuri jeżistu diġà sabiex l-awtorit lokali jkunu jistgħu verament jaraw li ma jkunx hemm wis storbju tajjeb dan meta tniġildu kol kontra tibdil tal-klima u għalla favur l-ambjent. E, illum dejjem jizdidu n-nis li jiġu affettwati mill-istorbju tal-aeroporti u dan għad-dannu ta' saħħithom kif għaluni jedunna xjentifiċi dawk li jiexu viċin aeroporti għandhom eh, problemi minħabba l-istorbju eh, u anke t-nġis. Grazzi. The next speaker is Mr. Zanoni. Is-Sur Zanoni. President kollegi, il-fatt li l-istorbju tal-aeroporti dejjem jola, speċjalment għal dawk li titiri ta' billej, et ikollu danni fuq il-ħajja tal-nies ta' kważi 4 miljun persuni li jgħixu ħdejn l-aeroporti. Dawn għandhom l-atmosfera, il-kimika u tal-istorbju palat tniġġis specialment meta jkun billej ikun ħafna dannu fuq is-saħħa eh, tagħhom nafu li dawn iċ-ċittadini li jivvjaġġaw u kol li dejjem ikunu jridu iktar titjiriet li jaqduhom. Għalek, l-aeroporti dejjem huma importanti għall iżvilupp reġjonali eh, u għatkabbir ta' reġjun. Huwa importanti li nibqgħu bilanċjati għalhekk bejn dawn iż-żewġ eżiġenzi, l-bżonnijiet tan-nies u l-bżonnijiet tal-passiġġieri Jiena bħala membru tal-Kumitat tal-Ambjent irrid ngħid li ma nistawx biss natu kas il-fattur ekonomiku biss dawk in-nies li joqogħdu viċin aeroporti u l-livell tal-għajxi tagħhom għandit għandha tibqa' l-pjorità għalina. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Benjen. Grazzi ħafna President, jina nilqa il-proposta tal-Komissjoni fuq il-restrizzjonijiet operativi relatati mal-istorbi fl-aeroport. Jina nasib li l-approċċu huwa wieħed ibbilanċjat wet jikkonsidra kemm l-effett tal-istorbju fuq il-kwalità tal-ħajja kif ukoll l-aspetti kummerċjali, kemm l-aspett tas-settur tal-avjazzjoni u l-industrija għandhom bżonn jaċċertaw li l-attivitajiet ma jiġu xaffetwati ġifiri vera ħasra l-Kummissjoni Ewropea ma tkunx tista tiskrutinizza dawn id-deċiżjonijiet f'dan ir-rigward wara li eh, din eh, taqsima ma diċ eh, fil-plenarja l-lum ġifiri dwar eżempju l-proibizzjoni tal-istorbi waqt bil-lejl. Irridu aħna nagħtu ċertezza l-linni tal-ajru dwar il-mod kif se naħdmu fuq l-istorbi fl-reporti. Grazzi ħafna. Grazzi issa nixtieq nagħdi l-mikrofonu lis-Sinjura McAvin.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 Grazie ħafna. Skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali dwar l-Avjazzjoni Ċivili f'dawn l-aħħar ftit snin iktar minn 5 miljun persuna eh, fl-Ewropa se jiġu affettwati mill-livelli vera u li jenta storbju mill-aeroplani għalhekk jiena vera nappoġġa din l-proposta u li naqsu n-numru ta' nies li huma affettwati minn dan l-istorbju li jista' kawzu dan ta' nies li jiġu viċin l-ajruporti. Rridu nagħtu attenzjoni l-aspetti ekonomiċi ta' din il-kwestjoni pares li aħna din minn żminijiet ta' kriżi u l-effettività tal ispes eh, tinsab fost il-prioritajiet tagħna l-aspetti ta' saħħa u soċjali huma ta' importanza kbira f'din il-kwistjoni wkoll dawn jridu jiġu konsidrati b'mod indaqs ma nistgħux aħna nippermettu li ma nikkalkulawx mod tajjeb l-ispejjeż dawk ir-restrizzjonijiet għandhom x'aqsu mal-operazzjonijiet Għalek nishtiq nitlob il-Komissjoni sabiex twasal bil toħroġ bil-proċeduri dwar il-valutazzjoni li tista' tagħtik restrizzjoni eh, metodu li waqt effettiv fil-kas tal-ispejjeż sabiex naħdmu fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna is-Sinjura Prezi Kajnin għandha titkellem imma mhux qed nara din l-awla. Għalek jiena sena din mikrofonu lis-Sinjura Ford. Jina votajt kontra il-regolament fuq eh, ehm, l-istorbju relatat mal-aeroporti għax kemm il-darba fuq livell Ewropa u qed naraw miżuri li jistgħu jittieħdu fuq dan il-livell li ma jistgħu jittieħdu b'mod aħjar fuq livell lokali jew nazzjonali u jekk ħan introduċu regolamentu mhux direttiva dan ħadd tagħmilha ħafna iktar diffiċli l-istati membri sabiex dawna Iva jikopru tħassib lokali. Ovvjament, jiena nemmen li għanna nisimaw il-nis lokali, il-vuġi tagħhom trid tinstema dwar dak li għandu xaqsam s-saxħa u l-istorbju u Iva u koll l-aeroplani li huma daqsxej antiki għamlu iktar storbju u jiena appoġġa li jkun hemm kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea lejn l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta' dawk l-aeroplani li jkunu iktar favur l-ambjent jagħmlu inqas storbju u jkunu iktar effiċjenti. Imma ma nistawx naddottaw eh, em, dana bil-fors bi regolament. Grazie ħafna. Nishtinna din mikrofonu l-Sir Bijan. Sur Bilan. Grazzi ħafna, grazzi President. Pala rizultat tal-attività tagħhom la reporti eh, jiġġeneraw ammont konsiderevoli ta' storbju li huma ta' taddida għal żoni ħdejn l-aeroport. Dawk li qed jgħixu viċin l-aeroport eh, qed jisimgħu ħafna storbju kemm l-awtoritajiet lokali kif ukoll l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jużaw għodot effettivi strumenti sabiex dawn jpattu għall effetti negattivi. E, xieħut mill-kontrolli iva jistaw jiġu ġustifikati ma jensa nitkellem favur li l nimitaw dawn l-setat fejn ikunem l-adozzjoni tal-atti delegati ma nistax nifem il-għala li minn flok ma jkollna dispozizjoni vinkolanti tal-direttiva għanda issa permezz issa għanna regolament u b'mod partikolari jek se nistudaw il-rekwiziti dwar il-għala se nazlu il-metodi li ħal jintużaw għonek skont l-effett tagħhom fuq is-saħħa ta' dawk li qed jgħixu madwarhom ma nafx kemm l-argumenti huma tajbin u għalhekk jiena votajt kontra ir-rapport. Is-Sur Anton Jozzi mhux qed nara hawnhekk f'din l-awla preżenti għalhekk jiena se din mikrofonu lis-Sinjura Dodds. Thank you. Grazie ħafna President. Pala membru tal-Parlament tal-Irlanda ta' fuq jiena ma nistax nappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal waqfin jew l-introduzzjoni tal-restrizzjonijiet operattivi relatati mal istorbi fl-Unjoni fir-raw il porti tal-Unjoni. Il-proposti se e, jienaħku dispożizzjonijiet li jeżistu fid-direttiva tal-2002 li e, dawna e, se jorbtu l-aeroport ta' Belfast li dan irrid jikkonforma mal-iktar restrizzjonijiet minħabba fejn jinstab dan l-aeroport. Dan se jeffettwa il-negozji u il-persuni li jati jiexu fil-vant tal-Belfast u ukoll il-tramuntana ta' dajmi. Ġifiri dan mux tajab pal-kostituenti tijaj. Il-regolament tal-Kommissjoni b'mod tajab li jifoka fuq it-naqis tal-istorbju mill-aeroporti għal-kull aeroport individuali u ukoll li jati jikonsidraw restrizzjonijiet bis meta jkun hemm bżonn u għabbażi fejn dan ikun effettiv vis-a-vis l-ispejjeż imma il-labozz tar-regolament qed jikfoka biss fuq dawk l-ajruporti bi volum annwali ta' traffiku li huwa kbir u irridu noqogħdu attenti li mhux ħajjibet affettwati in-nies b'mod ħażin. Grazzi ħafna, Sinjura Dodds kienet l-aħħar kellima fuq il-lista bil-espiegazzjoni tal-votazzjonijiet fuq il-rapport ta' Sur Lightfield. Issa, għatfadda tlet rapporti votajna fuqhom, għanna nivotaw fuqhom wara nof votajna fuqhom wara nofsina, skużawni ma nix biżejjed jinsa biex nagħdu l-ispjegazzjoni tal-voti fuq dawn tliet rapporti kif diġà semmejtilkom fil-bidu tal-proċedura, aħna se nipposponu l-ispjegazzjoni u l-ispjegazzjoni ħasseħ għada wara il-votazzjoni. U għalhekk jiena se nissospendi s-sessjoni u nissospendi s-sessjoni ta' tlieta ta' wara nofsinhar u mbagħad nkunnu se nkomplu bis-sessjoni. Mela, fuq l ispegazzjoni jew tista' tibatu l ispegazzjoni bil-miktub jew titkellmu għada wara l-vot. Nana sospendi s-sessjoni sa' tlieta. Grazzi.